implikazzjonijiet partikolari għal istati membri li jiġu aktar eżaminati. Grazzi tassew. Uh, thank you, Mr. Commissioner. Grazzi lill kummissarju Issa, il-Sinjura Marion Jean Marinescu, il-Komitat tal-Industrija, Riċerka u Enerġija. Eh, il Marinescu. Grazzi, President.